servizzi finanzjari. Ġifiri, il-nuqqas ta' progress fid-dewmin tal-Konsil u tal-Kommissjoni tal-adozzjoni ta' ċerti proposti. Nishtiq narrafkom qabel xejn illi għal din id-diskussjoni mhux se jkollna il-proċedura tal-karta l-blu. Bek naddi minnu fih il-kelma lill-Onorevoli Bowles għal 5 minuti jekk joġbok. Thank you. During this man Grazzi, matul dan il-mandat aħna kellna diversi tipi ta' leġislazzjoni tal-servizzi finanzjari mill-Kommissjoni il-IFMFD u kol għal dak li għandu xaqsam l autorita ta' supervizjoni kif ukoll ħafna miżuri tal-banek u tal-marketing biex inħarsu l-investituri u anki il-mekkanizmu ta' resoluzzjoni wahdanija. Palissa għanna 40 inizjattiva illi bħalissa temmew jew li qegħdin jistennewhom. Ikon ila titlob li jkun hemm valutazzjoni tal-impatt wara l-leġislazzjoni ta' dan it-tip u jiena xtaqt infakkar il-Kummissjoni għall-impenn tagħha li tagħmel analiżi cost benefit għal dak li għandu x'jaqsam l-effettività u l-proporzjonalità ta' leġislazzjoni adattata sa mill-bidu tal-kriżi finanzjarja. Dana għandu jibda minnu fih u jitkompla sal-aħħar ta' dan il-mandat. Forsi tafu eh, u koll, kommissarju, li dan il-komitat tana nida it-tini investigazzjoni tijaw u għed jiġbor evidenza bħalissa. Issa dwar il-ħidma, żewġ punti ħarġu pala karatteristiċi. L-ewwel net ħafna proposti eh, fissru l kummissjoni damet biex twettaqhom hemm xi skużi iżda jibqa' fatt illi kien hemm dewmin twil, pereżempju il-mekkaniżmu ta' resoluzzjoni li l-Parlament talab fl-istess waqt eh, mal-ISIS fl-2009 kif ukoll il-liġi ta' id-direttiva għal dak intu xaqsam il-titoli. Iva, me diffikultajiet u għallura aktar u aktar dawn il-leġislazzjoniet għandhom joħorġu kmini biex il-kolleġislaturi kun jistaw jibdew xolom. It-tieni karatteristika. Il-Parlament ħadem mod diligenti biex jati u kol għajnuna l-Kommissjoni qabel il-leġislazzjoni u anki biex twieġeb il-konsultazzjonijiet u ħadmet brit aktar maġġa mill-Kunsill. U allura issa għanna ħafna proposti illi jider illi musta jaslu għat-trilogu. Em oħrajn fejn e, minħabba nuqqas ta' konsensus fil-Kunsill, il-Kunsill qed jieħu l-ħin kollu, pereżempju MIFID u anki Central Securities Depositories u allura hawnhekk fil-Parlament jidher li qegħdin niġġieldu kontra l-ħin minħabba l-Kunsill u allura aħna qegħdin nħedġu lill-Kunsill biex jagħmel il-progress meħtieġ biex it-trilogi jibdew. U nixtieq inwissi li hemm bżonn li tqisu wkoll il-pożizzjoni tal-Parlament għaliex mhux se nċedu għall-iskuża tas-soltu illi hemm bżonn bilanċ eh, hemm bilanċ sensittiv fil-Kunsill. Aħna disappuntati mill-Kunsill għaliex hawnhekk qegħdin naraw li jkun hemm wisq min u allura aktar se ndumu biex tassew nafsu fuq punti li jaslu sa trilogu. Fil-laqa tagħna tal birraħ tal-koordinaturi bilna illi ma jkunx xi dewmin jew posponiment minn kejja l-elezzjonijiet li ġejjin. Aħna se nkomplu nħaqdmu fuq il-dossiers kollu hekk kif jaslu biex bekk intemmu l-ewwel qari fuq il-proposti kollha illi qegħdin qudiemna bħalissa. Jina nifhem illi hemm l-element ta' priorità u li namlu ftit minn kollox u man lestu xejn mhuwiex azzjoni li nixtiequ naraw fl-aħħar parti tal-mandat iżda nistennew aktar sforzi mill-Kunsill dwar proposti pendenti biex eh, naqblu fuq eh, kemm nistgħu minn dawn qabel ma jispiċċa l-mandat. L-Unjoni tal-Unjoni Bankarja wkoll hija priorità l-istabilità kemm għall-banek anki għas sovereigns bekk aħna nħeġġu lill-Kummissjoni biex tadotta malajr il-proposti tagħha biex ikun hemm mekanizmu ta' rezoluzzjoni waħdanija u biex intemmu u kol xol fuq l-aspet tal-bankarja dak li għandu rezoluzzjoni u l-capital requirements nitolbu li kunem u rekomandazzjoni tal-grupp li kienem għal dak li għandu xjaqsam l-riformi strutturali tal-banek u anki il-nuqqas minħabba il-Securities Law Directive. Fl-ħanet u kif diġa konfermajt kemm il-darba l-presidenza tal litwania li jmiss eh, l-aċċess għal kontijiet bankarji bażiċi hija priorità għal ħafna ċittadini. Aħna għattajna eluf ta' sijat dwar kwistjonijiet ta' livell oli. Issa wasal il-waqt illi nqisu lil kulħadd fis-soċjetà tagħna billi nagħtu aċċess għal din l-odda essenzjali għal ħajja finanzjarja, ġifieri kont bankarju. Tkun tal-missija hija l-Kunsil li din il-kwistjoni titwarrab għaliex titqis bħala mhux importanti. Hija xi ħaġa li trid titlesta. Grazzi. Grazie. Per il Consiglio la parola al Ministro Creighton. Il Consiglio, il Ministro Kjoġbok. Grazie, onorevoli membri. Kummissarju jina grata tajin l-opportunità li neħossib sem f'din il-diskussjoni l-lum biex nitċara diversi punti. Nittama li bekk il-koll kemm aħna nkunu nistgħu nimxu l qoddim u ntejbu kooperazzjoni tagħna f'dan il-qasam. L-ewwel net ma nistax naqbel mal-premessa essenzjali li fuqha tibbaża l-mistoqsija Mux sewa li najdu li jem nuqqas ta' progress fil-Konsil dan fil-servizzi finanzjarji. Il-Konsil fil qed jagħmel ħafna progress f'negozjati komplessi ħafna fuq files ta' sew importanti sissa. Aħna tajna diversi tajna importanza partikolari għas settur bankarju u dan ġustifikabli minħabba l-importanza tas settur u rridu niksru il-rabta bejn il-banek u d-dejn sovran. Nishtiq najtu kolli jem progress importanti u koll fil-qasam tas servizzi finanzjari dan xaħġa li senaraw dal-waqt l-ewel net il-ħakna ftehim politiku dwar żewġ punti bażiċi essenzjali għal dak li ntux x'jaqsam is-settur bankarju anke l-Unjoni Bankarja, anke għal dak li ndu x'jaqsam il-Banking Supervision Package u anke Capital Requirements Direttiva u anke regolamentu jiena referajt kemm il-darba l-importanza għal dawn l-atti leġislattivi u dawna u koll ġew indikati pala prioritajiet eh, sam il-bidu tal-Presidenza tagħna. Nieħu nota li parlament Ewropew pospona il-vot fuq il-pakett SSM sa plenarja ta' settembru iżda nittama li din l-iskeda eh, kif inbidlet ma tikkomplikax it-tlestija tax-xogħol. Issa dwar punti ieħor li jiġi adottat mill-żewġ istituzzjonijiet eh, fil-jimni li ġejjin publikati għabellu li negozjati kienu twal u diffiċli f'April aħna l-ħaqna ftejn politiku dwar il-direttiva tal-kreditu biex bekk ikun implementazzjoni tar-regoli għal dawk li għandhom l-ipoteki u anke l-konsumaturi madwar l-Ewropa u nistenna l din id-direttiva tiġi adottata fl-ewwel qari tal hekk kif il-Parlament ikompli jirrispetta termini tal-istqarrija konġunta tal-2011 dwar dokumenti ta' priorità, il-ħakna ftejn politiku dwar id-direttiva ta' trasparenza biex bekk ikun aktar regolazzjoni tas swieq għal dawk involuti f'dawn is-swieq u nirringrazzja lill parlament għal kooperazzjoni eccellenti ta'kom dwar dan fuq dan il-fajl u anki fuq il-fajls l-oħra. Iżda huwa ġustu ukoll in nirreferu għad il-diffikultajiet u l-sfidi li għanna qoddimna. Illum għanna madwar 20 proposta leġislattiva fis settur tas servizzi finanzjari u hekk kif nilħu sejjin eh, fuq uħut minn dawn oħrajn ġodda jersu d-demna Kummissarju Barnier għalinna dan l-aħħar illi m'hemmx raġuni valida illi nwaqfu noħorġu proposti ġodda u għandu raġun minħabba ċirkostanzi iżda huwa għaferu wkoll illi xi wħud mill proposti tal komissjoni u l-emendi proposti mill-Parlament jeħtieġu aktar eh, dettalji u allura għandhom bżonn dibattitu miftuħ u dana biex intejbu situazzjoni. Allora rridu nġdu fuq l-esperjenza eh, tal-gvernijiet. Aħna rridna nofru leġislazzjoni ta' kwalità għolja li tkun realistika u effettiva u li tista' titwetta. Għanna naslu biex ikonna kwalità għolja għal kem mandumux fil-ħidma tagħna. Naħseb li dan huwa approċċ raġonevoli u tassew ena fil-passat. Eżempju wieħed. Il-Mifid Mifer, il-proċess ta' riviżjoni ta' dan, ċertament eh, din hija l-bażi tal-impenji tal-G20 għal dak li għandu x'jaqsam eh, kif is-swieq Franzer joperaw, il-MIFID jeħtieġ li jiġi eh, adattat biex ikun aġġornat skont iż żviluppi teknoloġiċi u l-innovazzjonijiet. Eh, l-impatt tar-regoli ma jistgħux jiġu sottovalutati u importanti li hawnhekk nimxu bil-aqal. Aħna qegħdin naħdmu biex ikonna test aktar bilanċat punt illi ma jistax isir mill-lum għal-għada. Eżempju ieħor negozjati dwar skemi ta' garanzija ta' depositi l-approċċ tagħna huwa li ntemmu l-arranġamenti ta' finanzjament fil-banek għal dak li għandu x'jaqsam mirkupru riżoluzzjoni għaliex nafu li hemm irdupjar għal dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament ta' dawn l iskem ta' garanzija fejn stati membri xtaqgħu li kollhom fund wieħed għal żewġ elementi jew font separat għal kull wieħed jagħmel eh, sens illi DGS eh, niposponuħ sa sakemm nara li kollox ikun komplementari għal fondi ta' riżoluzzjoni dwar dan il-punt il-Parlament ukoll eh, għamel l-ewwel qari tiegħu l 2012 fi frar u l konsil kompla l-konsultazzjonijiet fi trilogi. Umbagħad dwar skemi ta' kompens l-investitur minħabba il-direttivi l-oħra naraw illi il-negozjati jeħtieġ illi nistennew ftejim fuq dan il-fajl partikolari dwar Solvency 2 aħna narfu l-importanza illi niskuraw illi konna dawn il-rekwiziti prudenzjali li jibbażaw ruħom fuq metodologija bażi ta' riskju izdu ma nistawx natu kontribuzzjoni minnu fih minħabba l-fatt negozjati qegħdin jistennew eh, valutazzjoni tal-impatt ex ante mitlub mill-Parlament matul il-negozjati sena l-oħra mal-Kunsill tal Il-progress kollox ma kollox kien eh, impressjonanti għal kontrarju ta' dak li ntqal iva nistgħu nagħmlu aħjar il-Kunsill minnaħa tiegħu se jkompli il-pass tiegħu ta' kwalità u ta' ħidma nittama li l-Parlament jkompli jagħmel istess ħaġa. Aħna nħarsu l qudiem u allura qegħdin nittamaw li konna approċċ ġenerali mal-Kunsill dwar il-direttiva tal kup soluzzjoni u anki l-proposta leġislattiva għal prodotti ta' investiment tal-beħ blimnut. il konsil u kol sejjaħ għall-adozzjoni tal-mekkanizmu wieħed ta' risoluzzjoni sal-aħħar dan il-mandat tal-Parlament aħna se nobdu u nimxu skont eh, din l-iskeda u dana u kol ikun ħor ta' priorità. Aħna konna nittamaw li konna qbil politiku dwar l-abbus eh, ta' swi iżda sa' maħniġ bċerti jekk il-proposti jew anzi l-aspettattivi wara kancellazzjoni kanċellazzjoni tal-Parlament tal-trilogu li kellu jisir il-qada. Issa, għakola eh, minna progress eh, tajjeb fuq regolamenti oħra u nitamu li konna ġenerali dan ix-xar biex nibdew trilogu mal-Parlament malar kim jista' jkun u se nkomplu naħdmu bisħieħ fuq files oħra pal per eżempju UCITS proposti u kol biex intejbu regoli għal kontra ħasil tal-flus u trasferimenti tal-finanzjament skont l inji gwidi tal-Konsil. Dawn huma għanijiet li nistgħu niksbu se neħtieġu wkoll l-appoġġ tal-Parlamentu tal-Kummissjoni biex bekkuna kooperazzjoni kostruttiva bilan illi nilħu kompromess kostruttiv. U biex nikkonkludi, Jiena ma naċċettax illi kien hemm nuqqas ta' progress fil-Kunsill dwar il-files ta' servizzi finanzjarji fil-fatt kif jiena sħaqt kien hemm progress enormi fuq dawn il-files ħafna minn dawn fil-fatt huma tassew komplessi u dettaljati Aħna nalan illi konna rizultati bla dewmin iżda qegħdin ukoll nimmiraw illi konna eh, riżultati ta' kwalità. Xi kultant dan jeħtieġ u jirrikjedi il-ħin tiegħu. Bekk aħna qegħdin nistennew il-Parlament ukoll eh, jagħmel l-almu tiegħu sabiex eh, intom ukoll tispjegawna kif beħsikom tagħmlu hekk fix-xhur li ġejjin. Grazzi. Grazzi. Issa naddi l-kelma lill-Kummissarju Barnier, kjoġbu. Merci, Grazie, Signora President. Lodwa tajba lil kulħadd. U eh, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil Sharon Bowles u l-Kumitat Ikon eh, għal din il-mistoqsija naħseb li fil-fatt, Signora President. Xi eh, tliet snin u xi ħaġa wara li nbeda dan id-dibattitu ħames snin wara li faqqa din il-kriżi tremenda li bdiet fil-Stati Uniti u infirxet fl-Europa u l-konsegwenzi tagħha għadhom għadna ma rajniex eh, eh, eh, tmimhom. Din is-sena, jiġifieri l-2013, irridu naraw jekk għamilniex sew dak li għadna li konna se nagħmlu, irridu nevalwaw dak li aħna għamilna u najdu b'mod ċar kif nistaw inkomplu navvanzaw dejjem fid-dawl ta' situazzjoni ekonomika u soċjali li qegħdin fija u namlu iktar. Nirringrazzja l-Parlament tal-li permezz ta' din il-mistoqsija qed itini l-opportunità li ngħidilkom eh, fiex qegħdin u kontent li għaw is-Sinjura Creighton. Nirringrazzja l-annom e, ta' tim tagħna l presidenza Irlandiża, l tim tal-Ministru Michael Noonan għal determinazzjoni u l-kompetenza kbira illi bija qed jaħdem bħalissa aħna flimkien. Signori Deputati, tlet snin ilu nedejna agenda Uh, Sharon Bowles kelmet dwar dulluvju ftit minuti ilu imma kienet agenda li għatma konna rajna bħala qabel fil-dak li għandu xaqsam regolamentazzjoni finanzjarja eh, dana eh, msemmi wkoll fil-dokument dwar l-state of play, dawk li deġa ġew votati, dawk li qegħdin fil-proċess u dawk li għad iridu jsiru. Għalfejn għamilna dan kollu, għalliex ovvjament din il-krizi finanzjarja saret għal raġuni, seħet għal raġuni, hemm kawzi għalija propju in-nuqqas ta' regolazzjoni fid-dinja nuqqas ta' supervizjoni xirqa tal il-dawn eh, eh, il-bankira li setaw jamlu kollox u li permettew l-om infusom jamlu minn kollox jieħdu bonuses enormi Eh, jħallu l-minaħalla eh, settaxa taxxa eh, jagħmel tajjeb riski nuqasta kapital fil-banek nafux kienu l-kawżi. U issa kif talabna il-G20 u kif għanna bżon fuq level dinji u fuq level Ewropew, aħna qegħdin nindirizzaw kull attur, kull prodott, kull qasam ħadd u xejn minn fostom mandu jaħrab minn regolazzjoni pubblika u supervizjoni intelligenza. Intelligenti għanna dan din raġuni għal fejn qegħdin nagħmlu dak li qed nagħmlu m'hemmx lok illum illi wieħed jajja jiġba jew jistrieħ jew li jieqaf propju l-spirtu tal-mistoqsija ta' Snira Sharon Blows hemm bżonn ta' iktar viġilanza, eh, iktar entużjażmu u iktar pragmatizmu fuq kull wieħed mit-testi tagħna il-prioritajiet għas sitt xhur illi ġejjin li l minn dak li hemm se ngħidilkom x'inhuma issa l-Unjoni Bankarja, is-Sinjura Creighton. Semmita din aħna nixtiequ illi nagħlqu malar kemm jista' jkun fuq il-proposta li jien għamilt madwar sena ilu fuq din ir-riżoluzzjoni u jina nirringrazzja l-Sur Hokmak u il-Komitat Ikon għal-vot taħħom il-xar li għadda. Aħna għedin naħdmu sfiq biex fil-Konsil tal-Ekofin li jmiss fil-21 ta' ġunju il-Konsil li kollu pozizjoni komuni u li wara mal-arkem jista' jkun nistu nibdaw naħdmu fl-imkien mal-Parlament. L-aħħar parti l-ħar element ta' dan il-pakket ta' rizoluzzjonijiet jiena qed naħda mal-tim tiegħi li fil biex fil-ġimgħat li ġejjin, anzi fil-ġranet li ġejjin, nippreżentalkom il-proposta fuq il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni waħdini għall-Ewropa. Din il-proposta jiena se nippreżenta u mbagħad naħdem fuqha mal-Presidenza tal-Litwanja. Nittama li kif il-biraħ fil-fatt lil Peter Simmons, il-test fuq il-garanzija tad deposit għal żewġ affarijiet huma marbutin ma' xulxin għaliex jipprovdu solidità u prevenzjoni fil-banek biex aħna inħarsu l-depozituri. It-tieni aspett tal-ħidma tagħna. Dan il-liġijiet fl-essenza tagħhom huma liġijiet illi jridu issewwu, jikkoreġu u illi jridu jilqaw kontra xi ħaġa iva kultant huma repressivi qed nitkellem dwar id-direttiva pereżempju hawnhekk tal-abbuż tas-swieq il-ministru tkellmet u semmiet test li għandi għal-qalbi ħafna l-ġlieda il-test fuq il- ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u r-rikavat tal-kriminalità. tal kriminalità ġifiri dawn edin issiru uh, obbligatorji fin natura tagħhom stess propju minħabba il-kriżi finanzjarja. Irridu nalqu bil-ħidma fuq din l-aġenda ta' xogħol ta' korrezzjoni. Mbatt eh, fuq il-mifid il-diskussjonijiet mixin issa fil kunsill u l naħseb jintlaħaq dal-waqt anke taħt Presidenza Irlandiża Mbatt ikunu nistaw nibdew il-triologu waqt il-presidenza tal-Litwanja. L-abbuż ta' swo Massil uh, eh, Alan McCartney uh, eh, uh, eh, daħna dal-waqt nalqu fuq dan ukoll jiena ma' Sur Balz jiena diskutejt il-negozjati fuq l-omnibus dejjem fuq il-bażi komplementarja li dejjem tlabt. Flimkien ma' l-Ejopa, l-Aġenzija u l-Anzi l awtorità Eh, Ewropea tal-fondi tal-assigurazzjoni. Unbat ħaġa oħra, aħna irridu naddu minn din ir-regolazzjoni reattiva u attiva u naddu għal forma oħra ta' regolazzjoni li hija favur it-kabbir, iktar proattiva, iktar dinamika biex inħeġġu nifacilitaw l-irkupru u tkabbir f'kull pajjiż ħafna mill-proposti li nagħmelt fuq din l-aġenda propju għandhom dan il-għan il-Fond Ewropew għall-imprenditori, il-passaport tal-imprenditur ta' riski biex noħolqu qafas ukoll il-Growth Funding, il-Fond ta' Finanzjament Parteċipattiv. Il-test li Sur u huwa mitħla tiegħu sew fuq il-trasparenza, il-mobilità bankarja. Trasparenza ta' anke l-ispejjeż bankari. Umbat eh, fuq livell iktar globali il-Green Book fuq il-finanzjament fuq medda ta' żmien twila. Signuri, aħna qed niġu ġudikati anki fuq il-metodu kif aħna naħdmu li l-in mis-sustanza ta' xogħol tagħna. Ma aħna ma rridux nagħmlu l-affarijiet kif ġiġi, ma rridu naħdmu malajr bis-serjetà u nirregolaw b'mod iktar intelligenti Aħna għal kull element namlu konsultazzjonijiet, studji ta' impatt u fil-fatt, Signora Bowles, wasal iż-żmien illi aħna namlu studju iktar wiesa, iktar globali Eh, ma nistawx namlu dan għas kux taqtijena, ma stajnix namlu dan eh, minnar ma jkonna il-testi imtejba irfinati flimkien ma'kom irfinati fir rigward tal-testi oriġinali li prezentajt jena fil-bidu issa l-affarijiet waslu fazi illi namlu studju globali tal-impatt u jiena qed nara kif ikun l-aħjar mezz il namlu dan b'mod eh, maġġel u b'mod oġġettiv Intom tafu li huwa importanti li nivalwaw dawn it-testi kollha fuq regolamentazzjoni imma kifu fuq eh, l-ekonomija tagħhom. Ħafna drabi l-Parlament Ewropew tejjeb it-testi tal-Kummissjoni u eh, irnexxi li konsolidom. Issa kentejn ta' malajr fuq żewġ punti li semmejt inti stess, Signora President, il-leġislazzjoni dwar il-dritti tat titli għandha xtaqsam mal-liġi ċivili u liġi ta' proprjetà nazzjonali u għem differenzi kbar bejn is-27 28 stat membru f'dan il-qasam. U għalhekk aħna eżaminajna ir-regoli nazzjonali kollha u dan huwa eżerċizzju li ħa ħafna ħin, però kellna nagħmlu dan qabel ma nfasslu test. Il-Kummissjoni organizzat konsultazzjoni pubblika fuq l-aspetti legali ta' liġi ta' u kienem saħan sitra xogħol internazzjonali fuq dan il-qafas fuq eh, issa wasanna f'fażi avanzata mhux ħażin qabel umbat ma il-Kommissjoni tkun tista toġba proposta leġislattiva li nittama nkun nista namel fil-ħarifa. Umbat dwar eh, id-direttiva fuq is-servizzi tal-ħlas fuq ehm, il-suq tal-ħlas eh, bl-imnut eh, evolva ħafna f'dawn l-aħħar snin, mod partikolari minħabba il-ħlas bil-credit card, bl-internet u bil-mobile, u din l-evoluzzjoni għada man temmiċ, il-dokument li għanna eh, murlura l-2007 u madux jott għas-situazzjoni li għedin fija il-lum konsultazzjoni pubblika fuq il-Green Paper fuq il-ħlas bil-credit card, bl-internet u bil-mobiles il-Parlament Ewropew għamel kontribut utli ħafna bil-rizoluzzjoni eh, ta' San Potero sur Koferati, insomma mill-Komitat Imko, u aħna qed nikkonsidraw eh, dal-kontribut ukoll, aħna għedin naħdmu biex nirrevedu din id-direttiva dwar is-servizzi tal-ħlas waħda mill-miżuri prioritarji tal-att tas-suq waħdini eh, torbot sar rapport fuq din il-direttiva u aħna beħsibna naddottaw pakket dwar il-ħlasijiet f'nofs l-ulju ġifiri ix-xar id-dieħel dan se jkun fih ukoll ir-rapport tal-applikazzjoni tal-direttiva dwar il-ħlasijiet. Aħna se nkomplu naħdmu fuq dan is-suġġett u fuq suġġetti oħrajn ukoll b'determinazzjoni, brieda qawwija u grazzi ħafna tal-li tajtuni l-opportunità li nikkonfermalkom dan kollu illum. Grazie. Grazie ħafna Sur Kommissarju issa għal nom tal-gruppi politiċi. Eh, infakarkom illi eh, ma nistawx nisaw il-proċedura tal-blue card u laqqas mem eh, il-catch di Issa erba minuti is-sur Gozes. Grazzi ħafna, Signora President, Signora President tal-Konsil, Sur Kommissarju, il-Parlament mhuwiex l-għadu tal-Kunsill. U laqas mu il-kompetitur tiegħu. Huwa mal-Kunsill il u ugwali indaqs. U U f'dan il-kontest il-Parlament qed jintervjen il-lum biex eh, jilmenta dwar id-dewmin li eh, qed jihdu dawn tieħu l-adozzjoni ta' test indispensabbli kummissjoni ħarġet bil dawn it-testi li eh, kienet titlob dawn is-sitwazzjoni il-sitwazzjoni li qegħdin fija bħalissa il-Kommissjoni u l-Kommissarju Ban għamlu dak kollu illi setaw bil-mezzi kollha illi għandu għad dispożizzjoni u aħna nir nirringrazzjaw iva. Il-kalendarju elettorali u t-ġdid tal-Kommissjoni għamlu diffiċli li wieħed jaddotta eh, qabel minn il-mandat dawn il-proposti li tantem bżonnom bżonnhom imma dak li qed nitkellem fuqhom ma' testi illi diġà intlaħaq ftehim fuqhom fil-Parlament u li għadhom waħlin fil-Kunsill. Jiena smajt sew dak li għad inti l-Kunsill jaħdem ħafna, jaħdem tajjeb ħafna il-parlament jista' eh, jara li xintom kapaċi tagħmlu, sejjer mhux se nagħmilek lista ta' testi illi għadhom hemmhekk imwaħlin. Uh, Jiena nittama l-Kunsill, kollaboraturi tiegħek se jsibu xi ftit minuti biex Eh, jagħtu każ il-mozzjoni se tiġi votata għada. Jiena nixtieq nisħa fuq il-konsegwenzi katastrofiċi tas-sitwazzjoni attwali l-ewwel net bejn l-istituzzjonijiet jiena diġa għattu dan il-Parlament u l-Kunsill huma istituzzjonijiet indaqsu dak li qed jiġri bħalissa huwa illi mhix qed ikun hemm kollaborazzjoni lejali bejn iż-żewġ istituzzjonijiet kolleġislaturi għalfejn il-Kunsill ma jistax jaqbel fil-waqt li fil-Parlament bid-diversità politika kollha li hawn, bid-diversità ta' nazzjonalitajiet kollha li hawn, xorta rnexxinna nsibu soluzzjonijiet ta' diverġenzi illi jkun hemm bejnietna dik l-ewwel mistoqsija li qed nagħmlilkom għal-rezoluzzjoni tal-krizi li għadna dejjem minna mik Eh, li diskutu il-kapijiet tal-istat kull darba illi jiltaqaw dan l-imblok fil-Konsill. Din l-ideja li l-Unjoni Ewropea miex reattiva li ndumu ħafna iktar per eżempju mill-Istati Uniti biex noħorġu eh, mill-krizi u għalli l-modell tana mux qed jagħti riżultati saħna marbutin ma dan il-modell komunitarju għal dan hemm bżonn illi l konsill jieħu sem tiegħu ta' responsabilità u jagħti lill-Unjoni Ewropea ir-reattività illi teħtieġ dan l-imblok joħloq nuqqas ta' ċertezza legali. U għalek eh, dak li qed jistenna l-industrija, l-investituri eh, biex jaraw eh, x'qed jiffaċċaw, ma jistgħux joqogħdu jistennew li jittieħdu d-deċiżjonijiet u joqogħdu jistennew dak li joħorġu il lobbyists li jituhom dokumenti u informazzjoni li aħna qasbis nafu bihom. Issa, ħana raw xej dan l-imblok et et ikompli saħaħ l-argument tal-euroxettiċi illi jippuntaw sebajom lejna l-Unjoni Ewropea. Dan l-imblok joħloq ukoll ħafna konfiżjoni fuq l-orientamenti reali u finali ta' regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea u jipparalizza finanzjament effiċjenti tal-ekonomija reali il-Konsil irrit jagħmel xi ħaġa, irrit iqum fuq saqajh. Jiena smajt biss l-interpretazzjoni m'għandi fiduċja fl-interpreti, jiena mhux se nagħmel eh, kommenti fuq dak li forsi smajt isu eh, kien element ta' dubju. Imma wasal il-ħin, Sinjura President, illi l-Europa uh, eh, najdula eh, illi l-Ewropa hija ħafna iktar minn dak il-karozzi sbieħ li fuq qoddim il-Kunsil tard filgħaxija u joħorġu minnhom il-pampaluni Ewropej. Iċ-ċittadini tagħna xebaw u m'għadhomx jemnuna u xebaw minna issa wasal iż-żmien illi aħna namlu eh, naraw kif se namlu eh, eh, tajjeb għal ħsara kbira illi saret mid-deċiżjonijiet ħżina illi fuq il-kriżi ta' Ċipru. Bżodda, l-interpretazzjonijiet ta' summits għan negozjati li ma waslu għal xejn, issa minna u ftit xhur oħra se jkonna l-elezzjonijiet. Issa l-problema tal-elezzjonijiet mhix il-problema tiegħi jew tiegħek, imma tal-problema Ewropea. Aħna rridu nagħmlu dak illi hemm bżonn li jsir. Aħna urejna rrida tajba. Grazie per il gruppo SD l'onore. Grazie l'onorevole Ferreira għal żewġ minuti. Grazie. Kommissarju nitkellem bl-Ingliż lum Kommissarju, Presidenza, President aħna rajna illi settur bankarju kien fil-qofol ta' din il-kriżi u diskussjoniet fuq ir-riformi bħalissa jwaslu għal prekondizzjoni biex intemmu l-kriżi u biex ikonna finanzjament sostenibli għad kabbi. Għadna nisimaw ħafna sentenzi ta' dan it-tip, iżda issa wasal il-waqt li naslu għal riżultati. Inwaslu għom dawn ir-riżultati li ċittadini. Bdejna ħafna xogħol Issa jeħtieġ il intemmu dan ix-xogħol irridu nwasslu għal riżultati. Aħna nitolbu l-Kummissjoni u anki l-Kunsill għaliex nilqaw l-aħbar li smajna mill-Kummissarju eh, Barnier dwar il-proposti pendenti dwar servizzi finanzjarju bankarji li dan se jaslu mal kemm jista' jkun eh, u fil-ġejjini rib. Eh, strutturi bankarji il-finanzjament brabta ma' shadow banking, etc. Iżda jeħtieġ li nitfaw aktar pressjoni fuq il-Kunsill biex jieħu azzjoni ta' malajr fuq files importanti li fuqhom il-Parlament Ewropew diġà adotta l-pożizzjoni tiegħu. Bekk qegħdin nistennew biex jibdew in-negozjati mal-Kunsill, qegħdin nitkellmu dwar il-Deposit Guarantee Schemes, iskem ta' garanzija tad depositi, iva nafu li dana ilu eh, hemmhekk wieqaf sa minn frar 2012. Il-qafas ta' rezoluzzjoni u kol edin nistennew il-Konsil għal kem il-Konsil eh, kien ħabbar li dana u għadossja ta', ta priorità. Il-mifid, Iva, hemm il-bżon li konna aktar progress fuq il-files kollha brabta ma' l-Unjoni Bankarja. L-adozzjoni ta' proposti għal mekkanizmu eh, ta' supervizjoni u waħda għal regola waħda għal banek biex insaħħu rekwiziti prudenzjali dawn huma passi importanti biex ikonna Unjoni Bankarja. Iżda irrit ikonna u kol sostenibilità u nħarsu l-kontribwenti u għallura jeħtieġ u kol li konna E, skema waħda ta' garanzija depositi u anki għafas ta' risoluzzjoni b'font e, wieħed ta' risoluzzjoni għal banek. Regoli ċari għal bailout u l-bailin tal-banek għal dak li xaqsam il-fallimenti bankari irridu jiġu mfasla biex n-proteġu e, id-depozitanti kollha fl-istati membri. Il-Parlament dejjem ħa responsabiltajiet tiegħu biex iwassal għal riżultati konkreti għal CRD erba' u anki supervizjoni waħda il-mekanizmu wieħed ta' supervizjoni hawnhekk qed naraw li hemm ħafna dewmien għadna nistennew il-Kunsill dwar il mifrid u koll edin nistennew il kunsill biex jasal għal konklużjoni tiegħu. Allura tiegħu tijaw dan. Jekk joġobkom, ifqu bil wedded biss neħtieġu issa passi konkreti, azzjoniet konkreti, jeħtieġ il-inħaffu il-proċess u intemmu xogħol fuq dawn il files Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gigold issa għal-grupp tal-ħodor. Kollegi, Sur Kummissarju, President, għawnek irdu nkunu ċari ħafna. Nistaw namlu lista tal-files kollha li għadhom ma ġewx indirizzati mill-Kunsill u napprezza li konna skambju dirett hawnhekk. Il-lista hija waħda ċara ħadd ma jista' jiġħad li hemm problema. Il-Kummissjoni abbozzat mingħajr dewmien lista twila ta' proposti meħtieġa, ħafna minn dawn mhumiex imbagħad indirizzati mill-Kunsill. Irdu kunu ċari wkoll hawnhekk. Ma naħsibx illi din hija responsabilità tal-Presidenza Irlandiża. Il-Presidenza Irlandiża tagħmel xogħol tajjeb u allura jkjoċobkom eh, ma nixtieqx li tifmu ħażin kritika tagħna iżda allura li għax tamlu xogħol tajjeb li twaslu situazzjoni fejn ma tarfux ir-realtà Allura irrit ikonna iktar konsensus u pożizzjoni ċara fuq iktar fals. Allura naħseb ma rridux u bat inqedu f'aktar riskju xbija tal-Ewropa. Waqfu ifqu e, mill-proċedura ta' xogħol għandkom bħalissa u provaw issibu konsensus b'mod intergovernattiv e, li ma jkunx abbażi ta' trattati Ewropej. Ibdew ivvutaw, tamlux ix-shadow voting kem tkunu ksibtu xi tip ta' bilanċ. Mor erżu lejn il-votazzjoni konkreta, jiġifieri użaw metodu tas sew Ewropew dan ir-rigward. Iċ-ċittadini hekk qegħdin jistennew. Dak li ma nistax naċċettaw huwa li l-Presidenza Litwana li jmiss qed titlob lill-Parlament biex tejn fil-azzjonijiet ta' priorità għal dak li għandu x'jaqsam pereżempju l-prips il-protezzjoni tal-konsumaturi li dana kollu jsegwi l-aġenda leġislattiva u allura Mistoqsija din. Il-Kunsill kif se jbiddel il-metodi tiegħu ta' xogħol ta' ħidma biex bekk tkunu tistgħu tiksbu eh, pożizzjoni minn tal-inqas jekk mhux konsensus fuq il-kwistjonijiet kollha li hemm quddiemna u li ma meħtieġa miċ-ċittadini. Dini għal mistoqsija li tidu twieġbu l-lista qiegħed hawnhekk fir-riżoluzzjoni. Jekk joġobkom ġibulna eh, soluzzjoni aċċettaw li hemm problema u aċċettaw bil-esperienza ta'kom u anki bil-ħidma sew tajba ħafna li għamiltu sissa, uh, proponu għabbażi ta' din l-esperienza ta'kom is-soluzzjoni meħtieġa. Ma nistax naċċettaw li servizzi finanzjari u l-fals tagħhom ma jintemmux f'din il-leġislatura. Grazzi. Grazzi għall-ICR l-Onorevoli Swinburne għandu minuta u nofs. Il-krizi eh, finanzjarja kienet t-rekjedi li kunem aktar eh, azzjonijiet biex bekk ikonna aktar kapitali li huwa importanti għat kabbir xaġa meħtieġa għal kumpaniji Ewropej u anke investaturi barranin. Iżda dana ma jwassalx għal sinjal ta' fiduċja jekk ma jkonniex azzjonijiet fuq din il-leġislatura U allura aħna qegħdin naħdmu biex nagħmlu regolamentazzjoni fuq id-derivattivi Iżda kemm aħna lesti mill-ewwel livell għadna l-bot biex il-livell tnejn jaħdem fuq kuntest globali u għadna l-bot illi niksbu wkoll l-obbligi ta' kummerċ illi wkoll huma eh, importanti għal dossiers ta' MIFID. Jekk nibdew il-leġislazzjoni jeħtieġ illi nkun nistgħu intemmu dan kollu eh, mingħajr min il-file CSDR ukoll u għandu jkun massaġġ pożittiv għandu koli faċilita kummerċ essenzjali u anki li konna situazzjoni fejn konna proġett ewlini li se jiġi nidem fil-2015. L-unumanità fil-Parlament l-appoċ minn investituri mal-Unjoni Ewropea tfisser illi waqaf kollox fil-Konsill u għallura neħtieġu u koll proċeduri għal risoluzzjoni anki fil-qasam bankarju għalix dana jgħin u kol il-CCPs li ġew eh, u kol imkabra. Nuqqas ta' progress fuq files ew l ifisser li ma' nix bizzet fiduċa inċertezza l-kumpaniji fil-swiq globali u jwassal u kol nuqqas ta' fiduċa eh, fil-ċittadini tagħna fil ħilit tagħna biex inwasslu għal sistema iktar saħħita għalihom. Ejja nagħmlu inqas iżda naħdmu aħjar grazzi. Grazie. Isur Blum għal-minuta. Grazzi. Komissarju, jena nissimpatizza fil-fat mal-Kunsil fuq dan, għax intkom qed tippruvaw tagħmlu eh, affarijiet eh, impossibbli. Eh, biex wieħed jirregola il-servizzi finanzjari jrid ikolkom għarfin perfett u dan ħaġa impossibbli. Aħna għanna bżon nerġaw lura u u lejn il-libertà ta' kontrat biex il-investitur ikun jista jieħu kontratti taħt demokrazija ma' kull bank bank jew eh, jew manager li jrid. U fl-istess ħin ikun hemm il-garanzija min-naħa tal-gvernijiet. Eh, bħalissa qed jiġri li l-banek qegħdin jistaħbew wara r-regolamenti u, u, u ma jiġux e, e, e, kastigati meta jagħmlu żbalji. Ħallu illi il-liġi tal-post ti prevali. Grazzi. Issa fissem il-GUE NGL Klute. Grazzi, kollegi. Jekk nitkellmu ma' nis komuni, ċittadini Ewropej, elettorat, ma jistaqsu xinna xedin namlu dawn x'għamilna f'dawn il-ħames snin. U jgħidu illi fil-parlament aħna approvajna ħafna liġijiet. Però għanna bżon ta' xi ħaġa li hija utli utli għat ċittadini li ċittadini jistaw jaraw illi qed naħorġu b'soluzzjonijiet. Il-nies ma jifmux għaliex dawn is-soluzzjonijiet ma waslux għalihom. U bati ikollna najdu illi kun ma eh, naddu fil-parlament jieġi blokat fil-kunsill. Din hija problema li hemm bżonn insibu soluzzjoni għalija malajr. U forsi id-dewmien li qed nitkellmu fuq dal huwa dovut għal noqqas ta' trasparenza fil-xogħol tal-Kunsill. Forsi kieku kellna iktar trasparenza nkunu nistgħu naraw x'qed joħloq dan id-dewmien. U ċ-ċittadin ukoll ikun jista' jifhem x'inhu għaddej u għala qed jiġi pospost dan u x'nistgħu nagħmlu biex niġġieldu kontra eh, dan id-dewmin. Nittama li nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni ta' malajr u sodisfaċenti illi huwa neċessarju biex eh, niftħu dawn id-dossier u, u, u ngħadduhom qabel l-aħħar tal-mandat. Grazzi. Il-Komissarju Barnier. Madam President. Signora President, signori deputati, Jena mux sanqot nerġa niftaħ dibattitu ieħor, imma jena sempliciment irrit nikkonferma żewġ affarijiet. Id-disponibilità tiegħi tal-kabinet tiegħi, tad-direzzjoni ġenerali tiegħi li qed jagħmlu xogħol eċċellenti għal ilhom jagħmlu da xogħol eċċellenti għal ħafna snin eh, b'riżorsi limitati ma' persuni kompetenti għall-aħħar biex jiffaċilitaw li l lien mill-li joħorġu abbozzi imma li jiproponu strateġiji u jiffaċilitaw u koll xol tal-Konsil tal-Ministri illi jiena niparteċipa fih regolarment u xol u koll tal-Parlament l-autonomija u sovranità ta'kom u li nipparteċipa u koll fil-motut li nittama fil-triologi illi huma daqshekk tant importanti. Jiena disponibli lest illi namel dak li qed titolbuni namel li aħna namlu dak u nispiċċaw dak illi aħna għadna se namlu. Ġifir noħolqu effiċjenza, iktar stabilità għal għasan finanzjarju li konna bażijiet iktar sodi, iktar trasparenti, un daħlu ftit morali, ftit etika fejn dawn uh, il-valuri kienu sparixxew, poġġu il-swieq eh, għas uh, servizz tal-ekonomija reali mhux bil-maqlub. Aħna dan qed namlu. Ja Kwestjoni ta' kredibilità għal G20 għal Konsill Ewropew għalina bħala istituzzjonijiet Ewropej li najdu li, li namlu dak li eh, eh najdu li se namlu biex noħolqu bażi iktar soda l-ekonomija eh, Ewropea. Signora Swinburne semmiet il-playing field, kondizjonijiet indaqs. Aħna kena krizi um, ehm, dinjija fil-qasam finanzjarju, għalla veljan bat taħna għanna u koll eh, eh, il-karatteristiċi Ewropej ta' din il-krizi. Ma' l-krizi ġiet mill-Istati Uniti dovuta nuqqas ta' eh, gvernanza u regolamentazzjoni u il-G20 kien u li propju fassal u stabilixxa din l-agenda li qegħdin insegwu irridu naraw illi l-imsieħba l-kbar tal-G20 illi fostom eh, huma uh, l-Istati Uniti 80% tal transazzjoni transatlantiċi eh, eh, siru uh, magħhom li aħna nimxu skont l-istess agenda. Jina għatta' ħafna ħin naħseb għatmin darba f'dawn l-ħar tliet snin biex eh, naraw kif se noħolqu dan il-level playing field. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u għal darboħra intenni l impensiħ tal-Kommissjoni Ewropea. Gra Grazie. Naddu issa ministru Creighton. President, membri onorevoli. Il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea hija illi ikonna ekonomija sostenibli u mimlija impigi. U dan huwa l-għan tagħna attwali u biex ikonna suċċess f'dan il-għan għandu għanna jkollna impenn attiv u sħubija bejn l-istituzzjonijiet kollha, Kommissjoni, Parlament u Kunsill. U anki direttament ma l-Istati membri il-leġislazzjoni tajba hija sforz konġunt ta' tliet istituzzjonijiet u ħafna drabi E, hemm bżonn insibu kompromess delikat li huwa ta' sfida. U nista' niggarantilkom illi ili ħames xhur u nofs fil-presidenza nista' ngħidilkom illi hija diffiċli ħafna mm, illi wieħed jilħaq dan il-bilanċ ta' sek delikat kemm bejn l istruzzjonijiet u ġofjom. Għal daqstant il-kooperazzjoni kostruttiva hija istruzzjoni soluzzjoni biex noħorġu ir-riżultati. Issa, meta aħna fassanna l-prioritajt tagħna, aħna ipprovajna nibilanċaw il-neċessità li nirrispondu għal bżonji ġodda u dana mħabba l-krizi, u anki il-bżon illi naħdmu fuq kwestjonijiet strutturali fejn il-policy makers iħarsu iktar li lemm il-soluzzjonijiet immedjati biex inwaslu għal tkabbir u livelli iktar u ta' impigi li aħna li tamaw li ikolna. Aħna kena rekord tajjeb fil-ħidma tagħna mal-Parlament, mal-Kummissjoni, fil-riżultati fil-servizzi finanzjarji u se nkomplu naħdmu bħelitna kollha fuq dawn id-dossier. Aħna diġà qed nikkooperaw naturalment mal-kollegi eh, tal-kollega eh, tal-presidenza eh, Litwana u sen eh, nizguraw li kunem kontinuità fi xol tal-presidenza. Il-kollega eh, ministru Michael Noonan se jkun prezenti fil-Kumitat Ikon l-24 ta' ġunju għal biex jagħmel evalwazzjoni u reviżjoni tal- eh, tmim tal-presidenza u din tkun opportunità biex wieħed ikun jistaħares lejn il-progress verament importanti li sar u illi semmejt iktar f'dettal fil-introduzzjoni tiegħi dal ħodu Jina nistan nizgura li l-Parlament se nkompru namlu kull ma biex nimxu l-qudiem fuq il-servizzi finanzjari eh, fit-tini nofs tal-2013 u kull ma nistgħu namlu biex nizguraw illi nżommu il-momentum illi fl-axar irnexxilna niksbu f'dawn l-axar xni xur u li tkellimt fuqhom fil-bidu tal-intervenzjoni tiegħi. U nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lil Sharon Bowles u l-Komitat Ekon tal-kooperazzjoni eccellenti li tajtuna u aħna ksibna ħafna grazzi lilkom u nixtieq nirringrazzja anke l-Kummissarju Barnier għal kooperazzjoni eccellenti. Mhux ħaġa faċli, kellna sfidi kbar qudiemna, ma jiena naħseb illi verament għamilna progress bla dubjom ħafna xisir xagħti tisir imma eh, nħoss illi dan huwa meritu ta' kulħadd eh, fl-istituzzjonijiet tagħna rispettivi illi għamilna il-ħidma il-parti tagħna u nkomplu l-kooperazzjoni fix xhur li biex niżguraw li niksbu l-għanijiet eh, il-miri tagħna qabel eh, partikolarment mod partikolari qabel l-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla. Grazie smajna, erċavajna eh, proposta ta' rezoluzzjoni bħala konklużjoni ta' diskussjoni, il-diskussjoni sama luqa u l-votazzjoni issir għada fil-lofsinar. Issa se jkonna xi minuta jew tnejn ta' sospensjoni qabel ma nibdew id-dibattitu fuq il-Konsil Ewropew li miss.